Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Kollegi. Nitlab dit attenzjoni u ordni fil-kamra il-ħamis. Unruhig, weil wir nicht rechtzeitig anfangen. Heute möchte ich rechtzeitig anfangen. Dejjem tkunu kemm xejn eh, eh, nervużi forsi anka għaliex kolkom affrit għal għaxtamlu, pero nistaq nibda fil-ħin jekk ġabkom. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ich habe hier eine Anfrage zur Signori, an għandi point of order għallima sordar, mitallim artiklu trid tagħmel referenza. Um, thank you, Chair. Grazie. Et eh, nitkellem fuq regola 11 paragrafu 3. Huwa ċar mill-intervent tas sinjura Daki Foster il-biraħ il-Sur Corbett rappresenta ħażin ir-rwol tas Sur Verhofstadt brabta mal-Komitat tal-Peace ta' Westminster illi żaru Brussel vis-a-vis Brexit. Hija kwistjoni serja ħafna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 tal-li tajtni l-kelma, sun nitkellem fuq zewġ regoli wieħed minja erba u wieħed disat minja, brabta ma wieħed disat minja, inti pala president nitolbok kelli l-Kamra jaqat komitat jħares lejn il-ġir tal-mistħija tal-Arabja Sawdita viza n-nis tal-Jemen. Il-finanzjament ta' kull proġett tal-Unjoni Ewropea ma' l-Arabja Sawdita kif tafu il-kriżi tal-kolera issa fil yemen qed tilħaq miljun persuna. Hemm tfal li qed imutu ta' kuljum bil-mijiet u l-Arabja Sawdita il-blokkat il-portijiet, l-ajruporti u kull mezz ta' vjaġġar. Mhux qed jippermetti illi dan tfal jiġu trattati. L-Unjoni Ewropea għandha responsabilità illi titratta il-tbatija tan nies tal-Jemen u taħt ir-regola wieħed 19 nitlob il-Parlament jagħmel xi fuq l-Arabi Sawdita. Is-sur Papa Dimulli se jogħġbu. Grazzi. Il-biraħ kellna arar li anka atlet f'pajjiżi fil-periferija ta' teni li ħolqot dizastru kbir u 115 il-persuna fil-fatt. Ovvjament, il-Parlament se juri solidarjetà vizavi l-poplu Grek mil qut minn dil katastrofi. Anka espressjoni ta' kondoljanza għal familji ta' dawk mejta niproponi minuta ta' silenzju, President. Grazzi. Sfortunatament illum ma nistawx namlu dan, dan kollu hemm ħaġa waħda li hija ċara. Il-koll ninsabu qrib il-vitmi ta' diżastri dejjem Ikonna nifacċaw dizastri bħal dawn u Iva sibit tagħna huma mal-vitmi. Nofri wkoll ir ringrazzjamenti għaj għal-fatt li dejjem niġġieldu favur il-drittijiet tal-minoranzi u l-ħarsin tagħhom. Għalina bħala Parlament Ewropew dan huwa dejjem importanti u grazzi tal-li informajtna fuq dan għal darbohra. Madanakollu jekk tippermettili nixtieq immor lura għall-aġenda tagħna. Niskuża ruħi. Sir Langen? Frau Präsidentin, ich wollte das... Präsident. Ninforma l-membri tal-Kamra unnek fil-plenarja li tlita war nofsinar matul id-dibattitu dwar l-istat tal-istat ta' f'Malta wara l-intervent ta' Sur Gigold. it trasmissjoni ta' dibattitu f'Malta ġi interrott U wara il-kommenti tas sur Kaza dan waqaf għal kollox. 28 membri li tkellmu wara ma kienux viżibbli f'Malta. U naħseb li dinja tal-mistrija u l-buro li jagħmel investigazzjoni. Grazzi tal-informazzjoni. Madana kollu. Ma jidirx li għaw aktar eh, point of orders u morru l-ura l-daqsant għax-xoltana. Il-President irċiva mozzjoni għal rezoluzzjoni mill-grupp GWNGL e illi tala Plisur Xardavan jieġi elet pala membru għal Komitat tal-Affarijiet u Ekonomiċi. Għaw kommenti dal-kas naprovaw il-mozzjoni. Naddu għal-votazzjoni. L-ewel, mozzjoni tal-ġizun li konġunta minn ħames gruppi fuq libertà ta' opinjoni fis-Sudan